Okay. Okay. Um, I'll, I'll open the committee. Tajjeb mela nibdew din il-laqa. Naħseb illi issa għanna maġġoranza sabiex inkunu nistgħu niddiskutu l-punti li għandna fuq l-aġenda. L-ewwel net għandna abbozz ta' l-aġenda. Nista' ngħidilkom illi s-Sinjura Ataja talbet illi naqilbu l-ordni tal-ewwel żewġ voti u eh, dan nerġa' nħabbru meta naddu għal votazzjoni jekk ħadd m'għandu uh, oġġezzjoni namlu ek kollox fuq l-ajruplani fil-fat. Issa għamel l-avvizi tal-president. U issa nistaw naddu mill-ewel għal punt numru 3 semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika il-rapporter Filip da Bacca u aħna sa' se nibdew nikkonsidraw l-emendi. Filip. Grazzi ħafna, Signora President, nirringrazzja u koll l-kollegi għal kooperazzjoni eccellenti li kena ħafna drabi dan huwa dossier kontenzjuż eh, ħafna aħna eżaminajna l-emendi kollha, eżaminajnihom sew, kellna dibattitu fit-tul u wasanna wkoll b'xi kompromessi tajbin ħafna. Issa ir-rapport jirrifletti il-fatt illi l-istati membri fih dan il-istħarriċ annwali ta' tkabbir xorta iridu eh, jisegwu il-qafas ġdid ta' governanza ekonomika li tresaq mill-parlamentu u koll mill-istituzzjonijiet Ewropej, sħaqna fuq it-kontinuità tal-riforma strutturali u anki istruzzjonijiet dwar kif nistgħu noħolqu ambjent li wasal għal iktar tkabbir b'mod partikolari għall smes li huma fil-qalba tar-rapport u anki l-fatt li l-Unjoni Bankarja u l-finalizzazzjoni tal-Unjoni eh, Monetarja Ewropea eh, għandhom ikunu priorità l-aħħar kapitlu fuq l-accountability tas-semestru Ewropew Naħseb illi kulħadd jaqbel illi hemmhekk għad baqa' ħafna xissir imma naħseb illi wkoll irnexxinna nżidu żewġ paragrafi qawwija fuq dal-punt għalhekk naħseb li rapport huwa issa bilanċjat ħafna u sodisfat ħafna bil-kooperazzjoni li kelli ma' shadow rapporteurs u anke nittama illi meta nivvotaw aktar, aktar tard ikun hemm maġġoranza qawwija li tappoġġa dan ir-rapport. Grazzi ħafna issa eh, Pablo Zalba. Grazzi ħafna. Sinjura President, l-ewwel net jiena nixtieq nifraħ lir rapporter għaxxol li għamel fuq dan il-rapport, rapport li kien jider eh, wieħed diffiċli propju mill-bidunet. Imma il-rapporter kellu il-ħila li eh, jirnexilu jikseb ħafna. Issa Issanna rapporti bilanċat ħafna, li jissodisfa il rekwiziti kollha li kellhom il-gruppi politiċi kollha. U jiena nishti eh, nisħaq fuq xi punti pozittivi ħafna fil-rapport li eh, semmi il-kizbiet li saru sissa, kizbiet fuq livell nazzjonali, dak li sar fil-kontest tal-konsolidazzjoni fiskali, il-progress konsiderevoli li sar fuq livell Ewropew fil-progress lejn l-Unjoni Bankarja, ir wol tal-Bank Ċentrali Ewropew, etc. Essenzjalment il-kontribut tiegħi ma kienx eh, sostanzjali għaliex il-test inizjali tar-rapporter kien diġa fih bosta mill-elementi illi jiena kont tal-fema li kellhom ikunu inklużi fih. Dak illi jiena żiet jew provajt in inkludi fir-rapport kien li propju nisqu dejjem iktar fuq ir-rwol fundamentali tal-SMEs fl-irkupru ekonomiku nisħu id-diffikultajiet li qed jiffaċċaw dawn il-kumpaniji b'mod partikolari fiż-żona euro Eh, u iktar u iktar eh, f'dak li għandu xaqsam l-aċċess għal kreditu. Aħna naħsbu l-EIB u l-Bank Ċentrali Ewropew iridu jiżguraw illi f'dawn is-sitwazzjonijiet il-kreditu jasal għal ant l-SMEs kollha. Ikunu fejn ikunu fid-żona euro. Jiġifieri rridu kollhom aċċess aċċess għal kreditu skont is-sitwazzjoni ekonomika li qegħdin fija u mhux skont il-pajjiż li jinsabu fih. Jiena nifraħ lil l-rapporter, li shadow rapporters għaliex dan huwa riżultat li jiena ikolli ngħid bis-sinċerità kollha li huwa wieħed tajjeb ferm. Mela ma wħadd hawnhekk jitkellem għannom tas-soċjalisti. Issa Dirk Epping. Jiena se nitkellem għannom tal-isija, mawħat tal-alde laqas, inti biss. Rapporter mill-alde? Aħjar naħseb billi nibda billi nilbes in-nuċċali. Signora President, jena nirringrazzja Sur De Backer għax xogħol kostruttiv u inklusiv li għamel fuq dan ir-rapport. Sur De Backer kien rapporter tajjeb ħafna fittex kompromessi mal-gruppi kollha u prova jilqa' talbiet kollha li seta. Madana kollu xorta ir-rapport baqa integru. Alla volja mhux faċli illi aħna eh, il-grupp tiegħi jappoġġa rapporti ta' dan it-tip marbuti ma' semestru Ewropew ikolli ngħid illi jiena sodisfatt ħafna b'ħafna mill-elementi li fih fil-istħarriċ eh, ta' tkabbir annwali numru 2 ta' din is-sena, ir-rapporter Eh, jara fl-importanza tal-konsolidazzjoni fiskali u riformi strutturali u naqbel ma' rapporter li hemm bżonn li nsaħħu l-kompetittività mhux biss permezz ta' l-ispejjeż. L-ispejjeż iva irridu jimxu pass pass ma' produttività kontent bil-kompromess illi jitlob għal iktar semplifikazzjoni ta' taxxa tnaqqis ta' taxxa ta' kontribuzzjonijiet soċjali u anki il-modernizzar tal- uh, Eh, sistemi tal-kura tas-saħħa. Ma rridx infaħru wis ir-rapporter għaliex Minnaħa tagħna xorta nħossu li għatem lokal titjib kif jiena ndikajt fl-emendi tiegħi jiena ma naħsibx li dan ir-rapport bħala parti mill mekanizmu ekonomiku ta', sorveljanza ekonomika naħseb m'għandux isir jkun fih ftit minn kollox li wieħed jitlob proposti għal eh, tkomplija tal imu mhux parti mis-semestru Ewropew jew koordinazzjoni budgetarja laqqas se jwassal l-iktar kompetitività fl-Unjoni Ewropea għallek jiena ma naqbilx li għandu jkun hemm din dan l-istrument ta' konverġenza u kompetitività maħsub biex ikun hemm iktar kapaċità fiskali fl-EMU eh, bil-budget tagħha stess u mbagħad il-żona euro sir ekonomija ta' trasferiment. Iva, mela għanna sal-10 20 Issa jekk hawn xi ħadd li jixtieq jimla l-vojt. Merħba biko, Filip Lambert. Filip Lambert mhux jataw, Zven. Iva, l-ewwel netti kolli ngħid illi jiena pjuttost uh, eh, sorpris għalhekk uh, eh, Filip talab li skużaw għalli xu qiegħed fateni mat trojka u uh, eh, sorpris iktar u iktar illi jiena fuq talba tiegħu stess uh, għandi ktib għalih fuq l-illusion ta' EL-28 li kien aeroplan li ntuża biex eh, tiġi bombardjata il-Ġermanja fil-gwerra l-birda. Issa, li l-in minnek huwa sodisfat ħafna bil- metodu eccellenti ta' ħidma illi uh, segwit minn Filip de Bakker fuq dar rapport il-rapport huwa aċċettabbli għalina aħna nilqawh u jagħti kontribut pożittiv għal semestru Ewropew tal-2014 Aħna napprezzaw il-fat li eh, jisħaq fuq l-anijiet ta' eh, l-Istrateġi 2020 u anki biex jiġu korreġuti eh, zbilanċi makroekonomiċi eccessivi u dejn privat eccessiv ukoll u anki surpluses fil-konti korrenti Naqblu u koll u kontenti bil-messagġi illi uħorġu mill-kompromessi pal per eżempju l-insistenza illi qed impoġġu fuq il-bżonn illi inħarsu l-metodu komunitarju u talba li qiegħda tiġi indirizzata l kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni ex post tal-involviment tagħha fit-Trojka. Irrid inżid illi ovvjament it-tlestija tal-Unjoni Monetarja uh, u l-Unjoni Bankarja u kull pass li jista' jwassal għalija huma passi importanti ħafna bħala parti u fil-kontest ta' semestru Ewropew. Għalhekk jiena ma narax illi hemm xi kontradizzjoni kif semma il-kollega Epping. Iva, et jajdu li illi għani podimata tista tasal hawnhekk sa xar minuti, ġifiri sabiex din tkun tista t-intervjeni, konna inkomplu nitkelmu eh, għal uh, xar minuti oħra. Jena etniħu gost illi sur streġek eh, għalli uh, li sejjeni biex nimlew dan il-vojt. Lodwa tajba, Signora President. Sempliciment Eh, spiegazzjoni qasira għaliex jiena ma nistax nemmen illi ktib fuq Illusion eh, jista' jkun inkluż diskussjoni fuq is-semestru Ewropew. Umbagħad mill-banda l-oħra ikolli nammetti illi bħala persuna li jexet parti minn ħajjita naħa l-oħra tal-portira tal-ħadit ikolli najt illi Eh, eh, l-illusion qatt ma bombardjat lil ġermanja Dak huwa punt wieħed. bat it-tieni punt illi xtaqt inqajjem ħaġoħra fuq l-illusion illi Sven jiena dejjem niskanta li Philip Lambert huwa tant seqer fiħdan il-grupp tal-ħodor favur il-gwerra moħħu biex joqgħod jistudja l-kodba fuq l-ajruplani tal-gwerra. L-iktar ħaġa, eh, anzi, l-iktar affarijiet sorprendenti jiġru hawnhekk għaliex jiena mort nżur kostitwenza darba u skoprejt eh, razzett fejn eh, kienem eh, tankijiet tal-ewwel gwerra dinjija u dawn laqas ma kienu Ingliżi. Jiġifieri ħaġa interessanti ħafna, wieħed illi eh, ġi uh, prodott minn Renault li kien żar ħafna, oħrajn kienu Ġermaniżi u kienu kbar ħafna. U dawn huma tifkiriet importanti, relikwi importanti, irridu nkomplu mpaċċu sakemm tasal ani mela l-istorja ta' l-ewel gwerra dinjija, tankijiet, eccetera, probabilment mux liktar suġġett adattat, mela jiena eh, xi emendi ħan nipprova nkellimkom fuqhom mela l-ewwel net bħal l-oħrajn jiena naqbel malan ta' dan ir-regolament maħsub biex ikun hemm forniment u l-monitoraġġ ta' kwalità ta' data statistika li tiddaħħal eh, fil-proċedura tal-isbilanċi makroekonomiċi nilqa xogħol li jagħmel ir-rapporter b'mod partikolari l-inklużjoni ta' memorandum ta' fema fuq arranġamenti bejn l-ISS u l-ISCB il-żjarat tal-dialogu u l-involviment f'waqtu tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali. Bħal ħafna oħrajn l-emendi tiegħi huma maħsubin biex isaħħu l-wol tal-Parlament fil-proċedura, mod partikolari l-emenda 57 tissuġġerixxi illi kull rapport tal-Kummissjoni fuq emissjonijiet jew żjarat ta' dialogu msemmija fl-artiklu 7 jintbagħtu wkoll il-Parlament u l-emenda 74 Eh, jippermettu illi stat membru li kun qed jiġi investigat fir rigward tal-forniment ta' data jkollu l-opportunità li jipparteċipa fi skambju ta' femmit mal-Kumitat tal-Parlament Ewropew li kun rilevanti. Punt ieħor illi jiena konsidrajtu fl-emenda 45 hija li dawn il-proċeduri għandhom jibnu fuq proċeduri ta' assigurazzjoni ta' kwalità u li jisu wkoll l-aħjar prassi. L-isforzi għandhom ikunu streamlined biex ma nispiċċaw illi kunem eżerċizzji ta' assigurazzjoni ta' kwalità doppji jew informazzjoni doppja data li tkun irripetuta. Ir eh, ir Umbat punti ieħor fl-emenda 89 Eh, biex eh, nizguraw li l-paragrafu 4 tal-artiklu 127 tat trattat jiġi rispettat u il-Bank ċentrali jiġi il-Bank Ċentrali Ewropew jiġi konsultat meta jiġu adottati deċiżjoni li taħt il-kompetenza tiegħu din hija xi ħaġa li trid tiġi rispettata u rrid sempliċement infakkar uh, infakkar nagħmel referenza għalih dan. Għanni fl-aħħar waslet ħanisimgħu lill Lani Podimata. Grazzi ħafna Sharon u skużawni li wasalt tard weħelt fit traffiku. On various things whilst you weren't here. Kenna debattit interessanti xorta waħda baqt li ma konċ hawnint. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil Filip għal eh, rapport u b'mod ġenerali kena kollaborazzjoni pozittiva u kostruttiva ħafna miegħu tul in-negozjati kollha għal eh, rapport fuq l ħarriċ ta' tkabbir annwali għal-2014. Eh, kif eh, għattilkom naħseb li rapport huwa għabbilanċat ħafna li jirrifletti il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew f'mument importanti u kruċjali ħafna ftit ta' xhur qabel elezzjonijiet Ewropej għalina għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi kien hemm żewġ punti li kienu importanti ħafna u naħseb illi irnexxielna nindirizzawhom uh, b'suċċess wieħed dwar it-taħlita tal-politika ekonomika u t-tieni net il-pilastru tal-leġittimità eh, demokratika, gvernanza demokratika dwar il-politika ekonomika naħseb irnexxielna nagħmluha ċara illi il-konsolidazzjoni fiskali li twassal għal iktar tkabbir tkun eh, inkluża fir rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni li l-pajjiżi inklużi dawk li għaddejjin minn programm ta' ġustament biex ikun hemm referenzi għal konverġenza, inkluża linji gwida dwar il-konverġenza għabbażi ta' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew biex nindirizzaw bilanċi makroekonomiċi kif indikat mhux biss mid-deficit imma anki mill-pajjiżi illi għandhom surplus biex ikun hemm iktar impenn biex jintlaħqu il-miri tal-istrateġija 2020 u prioritajiet tagħha. Dan aħna rridu nqisuh mhux biss bħala eżerċizzju biex innaqsu l-ispejjeż imma bħala mira li aħna rridu nilħquha billi nipromuovu riformi strutturali u investiment azzjoni iktar b'saħħitha, iktar konsistenti kontra l-evażjoni, l-evitar, il-frodi fil-qasam tat taxxa. Aħna adottajna rezoluzzjoni xiftit ta' xhur ilu, inħossu ħassejna li kien hemm eh, bżonn li dan ikun rifless fir-rapport u eksar, u mbagħad fl-aħħar referenza qawwija riformi speċifiċi fuq l-innovazzjoni, edukazzjoni, issu eh, ta' xogħol komuni u anki il-bżonn li nifinanzjaw aħjar u iktar l-SMEs dwar il-gvernanza ekonomika naħseb illi irnexxinna ninkludu referenza għal sensa responsabilità demokratika u referenza eh, għal dawn id-deċiżjonijiet inklużi involviment, inklus involviment iktar ovvju iktar ċar tal-Parlament Ewropew u il-bżon illi nissostitwixxu l-sforz trajkom dwar dawn il-programmi li għedin taħt program ta' ġustament u li dan jiġi sostitwit bi struttura Ewropea uh, legali li kunem miktar propju rendi kont uh, eh, demokratiku. Naħseb illi rapport huwa wieħed bilanċat ħafna, nirringrazzja lil Filip De Bakker għal kollaborazzjoni kostruttiva ħafna li kellna u li shadow rapporters kollha l-oħrajn. Grazzi ħafna Sharon. Grazzi, etnara Thomas Mann. Grazzi ħafna, jivajna xtaqt niparteċipa u koll f'din il-diskussjoni sabiex nir-ingrazzja l-Filip De Becker, li naqat ma daw kolla li għati u fil-fat, jiena naħseb li mħabba li Filip muxija ta' u Filip Lambert, Xorta waħda ressaq l-emenda numru 13 u qal li wis jibża li din l-aħħar dan l-aħħar rapport ta' skabbir fil-fatt jista' jenna sabiex aħna ikorna ċertu għanijiet li jkunu stabiliti rridu nitbedu mill-populizmu kemm jista' jkun iżda naħseb dan ir-rapport jista' jgħinna l-iktar orientazzjoni, però jiena niddu biża' dan minħabba li naħseb li dan kien rapport tajjeb sar bejn għabbażi eh, ta' kooperazzjoni bejn partiti differenti u naħseb li jista' jkun sinjal tajjeb jekk aħna nistgħu nistabilixxu il-prioritajiet tal għal-EMU eh, e u aħna nejdu illi per eżempju l-istati membri kollha jilqu ċertu prioritajiet u li jkunu jistgħu jistabilixxu ċertu standards tal-budget ħalli jkunu rispettati minn kulħadd irrelevanti kemm ikun diffiċli din hija xi ħaġa importanti ħalli bekk aħna jkollna istituzzjoni li biha nistgħu naħdmu. Il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bank ta' Investiment Ewropew dawn huma kollha istituzzjonijiet li qegħdin hemmhekk għall benefiċċju tagħna u naħseb illi verament dan huwa l-aħjar appoġġ li aħna nistgħu ngħidu. Pero naħseb li din orientazzjoni tajba u forsi nistgħu ninu l-iktar lil nafusna jekk aħna ngħidu illi fil-fatt issa li rnexxilna eh, niftehmu fuq eh, pożizzjoni komuni dan huwa valur fih innifsu anka fil-kampanja elettorali jekk aħna inkomplu konvinċu li forsi nistgħu nħuqu dawn l-anijiet fuq livell komuni ma nasibx li ħajkonna sitwazzjoni daqshekk negattiva. Jien naħseb illi l-kol kemm aħna nistgħu inwaqfu milli jkollna effett negattiv fil-kampanja. Grazzi. Sven, you've indicated. Sven, inti għati li xtaq terġa' t-intervjeni għad baqa' ħin. Deutsch zu klären, lieber Thomas. Äh, Grazzi ħafna, jiena naħseb li dawn ix-xewqat sbieħ joġbuni iżda l-emenda ta' Filip ma' sebx li għawek għat referja xol in ġenerali li sar bejnietna iżda dwar il-rapport ta' tkabbir tal-kommissjoni jina naħseb li fil-fat l emendi minnaħat tal-kollegi jaxa ħaġa tajba pero jina naħseb u koll illi di mandiċ taqsam mal-emenda 13 li jinti semmejt u fil-fat jina naħseb li eh, naturalment aħna u kol ninaqdu miegħek dawn ix-xewqat li għadek esprimejket. Okay, um, elections are getting closer. Um... Mela l-elezzjonijiet qed joqorbu lura għal rapporta Filip. Ma tajċ. Mela, għal darboħra nirringrazzja li shadow rapporteurs kollha kien dossier kontenzjuż ħafna anke fl-modi dejjem rajna li dawn id-diskussjonijiet qatt ma kienu faċli jekk er ħarristu eh, lejn l-emendi rajtu li l-pożizzjonijiet tal-bidu kienu mbeda ħafna messar nesċinna li konna rapport mhux biss bilanċjat imma wieħed qawwi wkoll b'saħħtu ma minniex kompromessi fuq iċ-ċarezza fuq l-opinjonijiet li esprimejna fir-rapport imma anki fuq il-konsolidazzjoni fiskali li twassalat kabbir u l fat li sħaqna fuq ir-riformi strutturali sodisfat ħafna li xtinja xi ħaġa li l-istati membri jridu jamlu, jridu jihdu s-sieda taħħa. Waħda mill-iktar diskussjoni diffiċli li konna maċ ċittadini tagħna huwa li niżguraw kif is-swieq tax-xogħol, il-fondi tal-pensjonijiet, ir-riforma tal-kura tal-servizz tal-kura tas-saħħa. tal pensjonijiet ir riforma tal kura tal servizz tal kura tas saħħa tal tal kura tas saħħa Eh, iridu iwaslu għal iktar kompetittività u iktar tkabbir li tant għandna bżonnu. Mella jiena issa qed nistenna bil-ħarqa li konna vot tassew pożittiv fuq dan. Grazzi ħafna waħna u hekk għandna miktub li ħanifutaw illum fit-30 ta' Jannar u mbagħad ħanidiskutu dan ir-rapport fi frar fil-plenarja ta' frar. Grazzi ħafna lil Filip u issa nistgħu naraw li qegħdin daqsxejn kmieni aħna nistgħu ngħaddu għal punt numru 4 li huwa il-sistema komuni ta' valwazzjoni tal-VAT. U aħna għanna il-reporter maħna u għanna l-istissa diskutu l-emendi bejnietna. Uh, Madam Chair, again, uh, so... Grazzi ħafna, Signora President, jiena fil-fat nista' nitkellem fuq suġġett minn ma nsemmi ajruplani tal-gwerra, eċetera. Dan huwa rapport illi jiena ħejjejt flimkien ma' Shadow Rapporters. L-ewwel sentenza għandha tkun sentenza ta' apprezzament għal kooperazzjoni illi kellna bejnietna, kooperazzjoni tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi. Aħna Irnexxinna nilqu riżultat tajjeb ħafna dwar dawn it-tabelli u bi spiritu ta' kooperazzjoni inni jina għadni kem semmejt intwera bitċar minħabba li aħna ftemna fuq eh, emenda ta' kompromess waħda u fuq eh, emenda orali, ġifiri ringrazzi ħafna li shadow reporters. Jina nemmen illi għanna bizzejiet ħin, ġifiri nista nitkellem naqriktar fit-tul. U qabel ma nivvutaw, nixtieq illi nisħaq fuq eh, il-punt ewlini ta' dan ir-rapport. Mill-inqas nistgħu ngħidu li hemm żewġ punti ewlenin. L-ewwel qabel kollox għanna punt illi huwa bażat fuq l-isqarja minn tal-Kummissjoni Ewropea illi qalu li jekk din il-proposta tkun iġġetta saħħa tkun implementata, jista' jkun li din il-proposta twassal għal 50 biljun euro ta' li għana nixinna nfadlu. Naqswa mill-ispejjes ta' burokrazija li soltu jkollna. Din xi ħaġa importanti ħafna. tieni punt huwa punt illi naħseb huwa korrenti ma dak illi għadu kemm intqal mill-kollegi madwar din il-mejda. Proposta din hija proposta sabiex nifaċilitaw kemm jista' jkun il-kummerċ eh, transkonfonali għalli bekk ikun hemm iktar kooperazzjoni ta' natura ekonomika daw kollha illi diġà kellhom xi ħaġa x'jaqsmu mal-vat anke fis-servizzi transkonfinali u fit-negozju transkonfinali kulħadd jaf li kull applikazzjoni hija importanti ħafna din raġuni ringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni u grazzi nerġa' Signora Zajer, fissem li pipi, Iva, grazzi ħafna. Grazzi ħafna li rapporter u kol mħabba li għamil xol siwi ħafna. Meta ħadem dan il-rapport u naħseb li lan Ewlini huwa sabiex nipruvaw naqsu kemm jista' jkun il-pis fuq il-kumpaniji u ntejbu l-mota kif jaħdem is-suq intern, speċjalment meta aħna qegħdin nippruvaw naraw li l-istandards ta' informazzjoni tal-vat ikunu kemm jista' jkun ċari. Jiena naqbel mal-lista tal-voti, apparti fuq emenda waħda, u din hija l-aħħar emenda l-emenda minnaħa tiegħi numru 10 minħabba li din l-emenda hija maqsuma f'żewġ partijiet u qed li nivvota kontra jiena nixtieq niċċara li lan tiegħi mhuwiex il-rata tal-vat tkun l-istess għal kulħadd. Forsi ir-rapporter kienet jibża li jiena dan nixtieq, però aħna nixtiequ li r-rekwiżit ta' informazzjoni jkun kemm jista' jkun l-istess għal kulħadd minħabba illi għal-kumpaniji din tista' tagħmlilhom ħajjithom ħafna iktar faċli speċjalment jekk aħna nafu nkunu nafu biċ li dawn ir-rekwiżiti ta' informazzjoni jkunu l-istess għal kulħadd. Però fil-premessa din ma tantx eh, hija ċara. U xorta ħadan nirringrazzja l rapporter tal-kooperazzjoni tajba li kellna bejnietna u żgur li ħajkun fadlilna iktar xogħol x'namlu l-qoddim ħalli naraw r rekwiżiti tal-vat ikunu tant ċari illi ikun jista' jifhimhom kulħadd, speċjalment il-kumpanji. Grazzi. Grazzi mhux qed nara li hemm ħadd bħala shadow rapporter minn ħadd tal-essendi, ma nafx jekk hemm xi minn ħadd tal-essendi nixtieq jitkellem. Eni, inti tixtieq titkellem anke fuq dan is-suġġett tal-vat? Eh, le. So, M'hemm ħadd għat tal-alde. Sven? Sparixxa. Kellem fi San Filippo issa mhux jeta. Tajjeb, memx għalfejn li aħna hemm bżonn inqogħdu nerġgħu nitkellmu fuq l-ajruplan tal-gwerra u t-tankijiet tal-gwerra. Tixtieq Ivan terġa' titkellem sabiex tikkonkludi? Iva, skużani. Jiena xtaqt illi inserraħ ras l-Onorevoli Sajja illi Iva għanda raġun. Jien ta' sikwit nkun imħasseb dwar l-armonizzazzjoni tar rati ta' taxxa Għalhekk tlab tilli l-emenda li resqeti tinqasam żewġ partijiet nirringrazzja li spjegat li għalfejn eh, resqet dik l-emenda u fl-opinjoni tiegħi dan huwa l-mod ta' kif aħna nistgħu niċċaraw l-pożizzjonijiet tagħna. Grazzi ħafna. U naħseb issa għandna daqsxejn ħin sabiex neħdu kafè. Iva, naħseb għandek raġun, naħna bessibna skont il-pjan nivvotaw fl-10 naqsin 10, għadu l-10 naqsin 20, ħanivvotaw anka dwar dan ir rapport ġifir nistgħu nieqfu għal 10 minuti. Ma nafx jekk xajkolkom ċans li t-negozjaw dik l-emenda li għadkom kemm iddiskutejtu bejnietkom. Imbagħad inkomplu bil-votazzjoni fl-10 10.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

C'est a Halle. Ja, ich denke, das schon, die war schon gerade 20. la victime. se la vittima, oui, oui, oui, absolutamente, se la vittima. Ecco, come adesso che è una, che è Un, deux, et... Merci. Euh, bon, après, on, après ça, il y a l'autre.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

Right, thank you very much. Um, we've had a little bit of a, a, a last minute emergency. Iva, fil-fat għandi din l-emerġenza tal-aħħar, eh, kell l-emerġenza tal-aħħar minuta. Mela, għandi xifti taħbar minnaħat tal-ċer dwar il-trilogu u l-informazzjoni dwar l-informazzjoni u kif ħat l-informazzjoni fil-fat Dan sar il-bira fid-29 ta' jannar. Aħna diskutejna l-kamp ta' applikazzjoni u fassalna wkoll id-dokument fl-annes kif ukoll is-setat ta' supervizjoni tal-awtoritajiet kompetenti. Dan sar fil-fatt flimkien ma l-periodu ta' meta nitlaħaq il-ftejim ġenerali minnaħa tal-konsil ġifiri aħna qegħdin nippruvaw issa nġibu mandat għan negozjar dwar il-bidliet għal trilogu li jmiss li ħajkun fil-13 ta' frar. Aħna rridu ngħidulkom ukoll li hemm abbozz ta' korrigendum zaħir għad-direttiva tal-MIFID illi fil-fatt ħad itqassam l membri tal-ikon fil 29 ta' jannar nitqasmet fil-fatt. Aħna e, bdi premessa din il-korreġendum ma din provaw imbidlu referenza li għanna fl-10 fl-artiklu 10 ta' mifid wieħed u skont l-artiklu 216 tar regoli tal-proċedura jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni minn naħa tal-membri tal-kumitat dan il-korriġendum mbagħad ħajtressaq qudiem il-Parlament u fl-ewwel sessjoni plenarja ta' frar ta' Strasburgu aħna ħajkonna talba minn naħa tal-, -tal per grupp politiku li fil-fatt il-korrigendum ħan votaw fuq il-klim huwa disponibli u dinja bidla għal referenza fil-paragrafu ta' 10 b erba. Fil-fatt din ma sibx li ħadd twassal għal xi bidla f'xi politika jew xi ħaġa ta' kontenut importanti. Jina nishtiq ngħidilkom ukoll li t-tielet trilogu dwar l-SRN sar il-bira ħana diskutejna il-sentenza u il- u koll il-ħtiġijiet legali għall-ftejjim il-ħatra tal-membri għal dan il-bord kif ukoll koll il-responsabiltajiet u il-talbilt għal prioritajiet u l-mandat għal xogħol fuq li għandu jisir fuq livell tekniku ngħata wkoll. It-trilogu li jmiss ħajsir nar l-erba fi Strasburgu naħseb li qed isir progress ftit ftit. Pero fadal ħafna xi jsir. Jiena intlabtu kol sabiex nbiddel l-ordni tal-votazzjoni. Għanibdew billi nivvutaw fuq il- rapport tal-VAT. Ħanivutaw mela l-ewwel fuq il-punt numru 6, ġifiri dwar is-sistema komuni tal-VAT. Nistgħu nippruvaw il-votazzjoni kjoġobkom jekk għandkom il-karta tal-vot, firejja nippruvaw il-votazzjoni nominali kjoġobkom votaw three more buttons to be pressed. Għadfadal tlita nis li għandhom jivvotaw. Għanna sabaw 37, għedin jafsu 40 issa. Sawa, tajjeb, mela għanna il-rapport ta' ta' Ivo Strejček l-ewwel. Nibdew bl-emenda numru 4. Dawk favur. Anzi, 45 nivutaw għalhom flimkien. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 12 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 13 favur Kontra, kontra astenzjonijiet għaddiet. Sitta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 9 emenda orali minħat rapporter dawk favur kontra sanzjoni għaddiet, diet emenda tlieta favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 10 maqsmu żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Mela issa nivvotaw fuq it-testa kif kien emendat. Votazzjoni nominali, kieġobkom. Kulħadd vota naħseb li tfadal persuna waħda li jekk ħadd ivvota għandha tivvota. Sewwa nara il-votazzjoni mela 39 favur, ħadd kontra u astenzjoni waħda se nivvutaw fuq riżoluzzjoni leġislattiva jekk jogħġobkom votaw votazzjoni nominali. Nara votazzjoni u l-istess ħaġa għal riżoluzzjoni ħadd kontra 39 favur. Grazzi. Four, because we advance once. Okay. Twice here. Okay. Thank you. Right. And this is the voting list. Okay. And these are the two. Okay. right, I've got this. Please, I need you to listen. Um, Jekk jogħġobkom ismaw daqsxej dak li ħanejdilkom minħabba illi għandna daqsxej ta' konflitt ta' kompetenza u bejn iż-żewġ eh, komitati. Uh, kienet eh, da diffiċli bej dan l-Kumitat u l-Kumitat eh, Empl dwar kif ħansolvu għadan il-bicċa ta' xogħol aħna f'temna li ħajkun hemm żewġ rapporti dejjem aħna nqogħdu attenti illi ma nidħlux flaqa ta' xulxin. U jiena għallu li li ilu eh, iċ-ċer tal-Kumitat Empl qal li kien hemm żewġ problemi. Emenda bil- problema bl-emenda 19a li kienet tal-kompetenza tal-Kumitat tax-xogħol l u um, naħseb li fil-fatt is-soċjalisti lesti li jirtiraw din l-emenda 19a sewwet ngħid anzi paragrafu 19a qed nirreferi emenda 118. Tistgħu intom tirtiraw jew inkella jiena ħanikkanċella intom u tirriflettu daqsxejn nista wkoll nejt li għandna problem bil-kompromess eh, aħna qegħdin ngħidu li hemm ċertu affarijiet illi mhumiex kompetenza tagħna jiena nixtieq illi ngħadduha fil-plenar din raġuni jiena qed nissuġġerixxi li fil-kompromess essem essem mhux hekk skużawni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 Chair. Well, oh, Hang on a minute, I just want to find the thing I wrote down. A moment. Tuni sekonda ħalli nfittex dak il- klim li kontatni kem ktib sitilu li sparixxew f'daqqa waħda, ma nafx kontat nagħti l-aħbarijiet naħta l-President u tliftom daw. Here, right, no, it's there, okay. Um, Annie. Sewa, sibtom. Annie, jek joġbok. Sharon, peress li ma tantx kellna ħin pala biex nkunu marfa ħames minuti ilu fil-fatt ġejna informati bħala komitat ma kenniex bizzejet ħin biex nindirizzaw dan affarijiet bir-raqqa. Is-suġġeriment tagħna huwa li nivvotaw fuq l-emenda 118 u mbagħad nikkonsidraw jekk għandniex nirtirawha jew le qabel il-votazzjoni fil-plenarja. Fir rigward il-modifiki li suġġerejt fuq il-kompromess esse biex nżidu ir-referenza fuq l-impatt makroekonomiku fuq riform tas suq tax xogħol dan jista' jiġi aċċettat iżda xorta fir-rigward l-emenda 118 nemmen li għandna nivvotaw. mbagħad nikkonsidraw wara jekk għandix nirtirawha jew le fi stadju iktar il qudiem qabel il-votazzjoni fil-plenarja. That's not what I wish to do. Il-President, ma nixtieqx nimxi hekk. Mussi musti nivvotaw fuq 118 ħannaħħija u mbagħad fuq kompromess S jew ser titnaħħa jew inkella fil-bidu li fija l-biċċa li tappella l-istati membri jammodernizzaw is-swieq tax-xogħol tagħhom ser tieħu posta l kelma stresses tisħaq li jkun hemm il-vantaġġ makroekonomiku ta' li modernizzar biex l-istati membri modernizzaw is-swieq tax-xogħol tagħhom u jħeġġeġ lill-Kummissjoni. Filip. Very, very briefly, Sharon. Fil-qosor, Sharon, fil-rigward il-kompromess, naħseb li kena dibattitu twil ħafna biex naslu dan il-kompromess, importanti fil-rapport li nisħu fuq il-riformi strutturali. Riformi ta' xogħol importanti, ġifiri naċċetta l-modifiki tijak, jekk il-shadows tijaj jaċċettaw dan, imma nħoss li dan il-mod kifet naħdmu u għadaq xej stramp. Inna ġemat sħaħ naħdmu fuq dan, Ġiet informat li kien hemm nota uffiċjali mill-Kumitat Empl li jitneħħu mill-kwistjoni ta' kompetenza diġa minn jumej tlettijiem ilu, il-xedu rapporter tagħna ma ġiex informat dak l-ewwel punt, it-tieni rridu nħarsu mill-qrib dwar dak li hemm fil-Kumitat Empl, il-Kumitat tal Għalix Għaliex jiena kont involut bisħiħ biex naħdem ma' Sur Gutierrez biex niprovaw nżommu żewġ rapporti bilanċati u koerenti u jkolli ngħid li dan kien verament xogħol għaliex hemm kwistjonijiet ta' kompetenza wkoll. Ġifiri nħeġġek anke bħala President li qabel il-vot fil-plenarja nieħdu nagħtu ħarsa lejn żewġ kumitati, nżommu mal-kompetenzi tagħna u nżommu l-affarijiet fil-kumitat ewlieni li waqgħu anke meta nitkellmu dwar il-qafas ekonomiku Ewropew u anke semestru Ewropew importanti li dan nżiduh, imma mbagħad irridu niflu wkoll xemm fir-report biex ma noqgħodux nilagħbu din il-logħba fuq l-istqarrija iktar ġenerali tar-riformi tas-suq tax-xogħol. Naħseb li kulħadd jista' jaċċetta dan anke fil-Kumitat Empl. Nista' naċċetta imma naħseb il-mod kif qed naħdmu huwa daqsxejn stramp u nħeġġiskom il-kol biex tiflu sew ir-rapport tal-impjiegi. Tajjeb, għalhekk jiena nixtieq li dan il-kumitat ikollu rwol mexxej fuq dan, fuq dan il-punt. U forsi mbagħad irresquha fil-konferenza tal-Presidenti għaliex aħna noqogħdu iktar belaqal meta mqabbel mal-kumitat liħor. Niddispjaċini li dan tqajjem pjuttost tard, xi kultant ikun diffiċli u nafu li anki bħala president ikun diffiċli li żomm amment ta' xenu għaddej fil-kumitati l-oħrajn imma Jidispjaċini għani imma naħseb li jien għandi l-tmum fidejja fil-negozjati tal-futur ġala darban nqis li 118 hija inammessibbli u nitlob li l-pervaċ tagħmel l-istess għamlet il-ment kontra emenda li hija xi ħaġa li waslet mill-grupp tagħha stess, jien irrid li jkolli rwol mexxej u għalhekk inqis 118 inammissibbli. Nimmodifikaw il-kompromess S fuq il-punt makroekonomiku jekk kulħadd jaqbel u jekk ikun hemm bidliet ulterjuri fil-modi kif nistgħu nimodifikaw il-lingwaġġ nindirizzaw dan fil-plenarja. Jekk le, jekk ma jkunx hemm reċiproċità mill-kumitat empl, għaliex dawn huma attentu fit, naħseb li huma aktar ta' kompetenza tagħna mbagħad nista' niskala l-affarijiet. Naħseb l-unika mod li jien nista' nara nistgħu naħdmu. Jekk nivvotaw jgħidu aħna żbaljajna mela huma jistgħu jiżbaljaw ukoll allura l-konferenza tal-presidenti probabilment ma jkunux lesti jaċċettaw l stima tiegħi. Dak il-punt li xtaqt nagħmel. Issa naslu għal votazzjoni jekk joġobkom l-ewwel net tlift il-pinna. Sibta. Tajjeb wisla. L-ewwel emenda hija l-emenda 13 min huwa favur kontra astenzjonijiet namlu verifika għaliex ma tantx faċli li tara f'din il-kamra. Namlu verifika. There'll be one more to add again. Irridu nżidu vot kontra x'jien m'għandix il-karta tal-vot tiegħi. Right. <laughs> And that is rejected. Tajjeb, mela ma ddiċ. Kompromess A, dawk li ma favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess B, favur, kontra, astensjonijiet, għadda, kompromess ċe, favur, kontra, astensjonijiet, għadda, kompromess D, favur, kontra, astensjonijiet, għadda, kompromess E, favur, kontra, astensjonijiet, għadda, kompromess F, favur, kontra, astensjonijiet, għadda, kompromess G, favur, kontra, astensjonijiet, għadda, kompromess H, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Emenda 52, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromess I, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess J, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess K, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Emenda 69, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess L, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess M, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. Kompromess N, bżewġ partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet għadda. It-tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet, it-tieni parti għaddiet. Emenda 82, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 83, favur, kontra, astensjonijiet vera diffiċli bdel kamra. Nistgħu niverifikaw vot kontra x'inżidu. Nalaq il-votazzjoni. Maddiċ. Kompromess O. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Emenda 88. Favur. Kontra. 88. Klim l minn mikrofonu. 87 is covered by the compromise. Yeah, yeah, I think it's a mistake in our Greece. Yeah, 87 is covered. 87 koperta, ejja nerġa' nippruvaw. 88 favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Kompromess P. Favur. Kontra. Astensjonijiet għadda. Kompromess E. Favur. Kontra. Astensjonijiet għadda. Emenda 100. Favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 101 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Kompromess R favur kontra. Astenzjonijiet għadda. 108 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 109 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali zbatax, favur kontra. Astenzjonijiet għadda. 110 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 111 favur kontra konfuzi emenda 111 niverifikaw niverifikaw fuq emenda 111 and one more to add against vot xinżidu pala kontra u taqa. Maddiċ, 20 boċrin. Test oriġinali, paragrafu 18. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Kompromess S, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għadda. 118 inammissibli jedna, kienet taqa xorta naħseb, kompromess te, Favur? Kontra? astenzjoniet, għadda. Issa naddu għal 122 favur? Kontra? Astenzjonijiet ma nafx li sijar xet jamlu, namlu verifika. u xorta wahda. Nifverifikaw fuq 122. Vot xinżidu mal-kontra maddiċ. Naddu għalissa għal 124 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 125 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali favur kontra astenzjonijiet niverifikaw fuq il-test oriġinali. Vot kontra xinżidu, nivvotaw. Nala il-votazzjoni. 21 favur 19 kontra. addit. Kompromess u favur kontra. astensjonijiet għadda. Kompromess v favur kontra. Astensjonijiet għadda. Kompromess w favur kontra. Astensjonijiet Adda. Emenda 139 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. 140 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda. 141 L-ewwel emenda bil-fom mill-ħodor, dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet bl-emenda bil-fom. Issa naddu għal kompromess x, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Kompromess y, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Kompromess z, favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Kompromess AA, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Kompromess AB, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Naddu issa l-opinjonijiet. Paragrafu tlita tal-budget, favur, kontra, astensjonijiet għadda. Budget sitta favur, kontra, Ma nistawx blog vote għax minn qed jivota differenti, nerġgħu nivvotaw fu sitta favur kontra astensjonijiet għadda, tminja favur kontra astensjonijiet għadda, tisa favur kontra Astenzjonijiet għadda, għaxra favur kontra Astenzjonijiet. supposta għaddit, emmi mhux qed jolli ideħ. Issa naddu għal premessi emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet għadda. 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 4 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess AC favur kontra astenzjonijiet għadda, emenda 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għadda 10 favur kontra niverifikaw l-emenda numru 10 vot kontra xinżidu għanna 40 ruħ se jivvotaw tajja pwis maddiċ għax jina met vota kontra ta' xorta maddiċ 11 favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda 12, favur, kontra, astensjonijiet, addit. Kompromess għadde, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Vot elettroniku fuq il-test kif ġi emendat, ikjoġobkom vot xinżidu favur, għalija, peress li ma ġibx il-karta tal-vot miegħi, 36 favur, 5 kontra, lebda astensjoni. Proset Filip, niskuża ruħi, għal dik il-kwistjoni tal-kompetenzi u jekk tejni niflu dan ir-rapport ukoll tajjeb ħafna. Tajjeb, issa naddu għal xi ħaġa li votajna nerġgħu naddu għal xi ħaġa oħra issa. Punt numru 7 fuq l-aġenda, votazzjoni oħra fuq it-tisħiħ tal-koerenza tal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-servizzi finanzjarji. Rapport tal-Kumitat Mela, l-ewwel qabel kollox għandna l-emenda numru wieħed b'emenda bil-fom. Skużawni. L-ewwel net, paragrafu wieħed sa tlieta, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddew. Emenda wieħed b'emenda bil-fom, favur, kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 5 sa 8 favur kontra astenzjonijiet għaddew. Emenda 2 b'emenda bil-fom favur kontra astenzjonijiet għaddit paragrafu 10 favur kontra, astenzjonijiet għadda. għawda xej taħwit f'din il-lista, ma insomma. Emenda tlieta, favur. B'emenda bil-fom, favur kontra astenzjonijiet għadda. 12 sa 13, test oriġinali, favur kontra astenzjonijiet għaddow. Emenda erba' b'emenda bil-fom. Anzi, stanaqra. Tajjeb, mela nieħdu l-ewwel waħda emenda u mbagħad it-tieni waħda hija żieda mhux konflitt. L-ewwel emenda bil-fom, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tieni emenda bil-fom, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit ukoll. Issa ngħaddu biex nifutaw fuq l-emenda numru 5, emenda bil-fom waħda, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal paragrafi 16 u 17 b'emenda bil-fom, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Nieħdu vot elettroniku issa fuq it-test kif ġie emendat bżida ta' vot wieħed jekk joġbok. Fada l-persuna tivvotek, ħat t-vota, nalaq il-votazzjoni. 37 favur, ħat kontra u astensjoni waħda. Grazzi ħafna. Dak kien rapport tal-Komitat biss u ma jeddix il-plenarja għall-informazzjoni ta' kulħadd qed ngħidu dan. U anke l-Kumitat Ekon, l-Kummissjoni u kulħadd issa informat. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna Punt numru 8 fil-fatt. Okay, we've got one more item to discuss, so... Punti ħarġ niddiskutu jekk joġobkom minn ħajoħroġ mill-awla, joħroġ l aktar fis ħanaħdmu. Thank you. Okay, so uh, agenda point A. Tajjeb, l-agenda nkomplu bijessa, punt numru 8, l-istatistika għal proċedura ta' zbilanċi makroekonomiċi. Il-rapporter huwa Dirk Jan Epping, jek joġbuk. Grazzi, Signora President, palmant għal deġa l-ewwel mill-ewwel skambju ta' femijiet nappoġġa l-mira ġenerali tal-direttiva fuq il-loti u l-kwalità tal-istatistika l-proċedura tal-isbilanċi makroekonomiċi MIP. Importanti li nsaħħu din il-governanza makroekonomika għandna bżonn monitoraġġ ta' data tal-MIP effiċjenti biex nagħmlu dan. Kon kontent nara li Shadow Rapporters jaqblu miħaj li regolament għandu jkun iktar konformi mill-qrib mal-regolamenti eżistenti u mal proċeduri Irrit jidħol tajjeb mal-bqija tal-leġizlazzjoni. Id-data relevanti titkun kemm jista' jkun parallela għal afas strateġiku tal-MIP. Nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporters għal kooperazzjoni ta' suċċess li kellna matul il-laqa tagħna nhar it-tlieta rnexxinna nsibu qbil kważi għall-aspetti kollha ta' regolament. Il-kompromessi li ntlaħqu jistgħu jiġu imqasra kif ġej. L-ewwel nett. Niċċaraw il-trasmissjoni ta' data MIP billi ninkludu l-ewwel net data ta' skadenza meta l-Eurostat jibdow jiġbru l-data meħtieġa għal scoreboard tal-MIP din tiffoka it-trasmissjoni għal dan l-an. It-tieni data ta' pubblikazzjoni għal ħruġ tal-informazzjoni dwar l-indikaturi tal-scoreboard tal-MIP biex dak li jkun barra minn hawn ikun jaf x'qed jiġri anke għat trasparenza. It-tieni fir-rigward il-kwistjoni tal-kemm sejħa missjonijiet u l-effiċenza tal-proċeduri li ġew proposti naqblu li jkun hemm dialog missjonijiet ta' dialogu mal-istati membri. Jiena kuntet fil-bidu zjarat ta' dialogu, imissa biddinni għal missjonijiet ta' dialogu Niċċara li dawn huma mezzi regolari ta' kontroll tal-kwalità, mhix invażiva imma reviżjoni tal-pari u mhix prekondizzjoni li twassal għal sanzjonijiet ikun hemm investigazzjoni tal-Kummissjoni l-ewwel net fuq il-data li tkun attapposta ma inaddiċ. Irrid ikun importanti, kruċjali li nagħmlu din id-distinzjoni bejn il-missjonijiet jew iż-żjarat u il-sanzjonijiet, l-investigazzjonijiet li jiġu wara. Dan irid ikun ċar. L-atti ta' implementazzjoni proposti mill-Kummissjoni mill-atti delegati. Dan ġi suġġerit mill-kollega tagħna Sur Ingok fuq l-iżvilupp reġjonali f'din l-opinjoni. Ir-raba fuq is-sanzjonijiet il-kwistjoni ewlenija tar-regolament. Punt skabrus fil-rigward il-regolament tal-data MIP. Il-ħakna bil fuq approċ fuq żewġ binarji, żewġ passi, billi kunem depositu li jiġma li max un bat wara possibilment Ehm, ċitazzjoni. Nafu li l-artiklu 3-3-8 tal-trattat forse ma jkunx bizzejiet bħala bażi legali tal-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq l-Istati membri. Nissuġġerejt u diġà suġġerejt qabel li ninkludu premessa li titlob lill kummissjoni tikkonsidra li tintroduċi bażi legali addizzjonali jekk hemm il ħtijġa ta' dan u nittama il-Kummissjoni tirrispondi għal din it-talba. Per eżempju l-artiklu 121 paragrafu 6 ta' trattat marbut mar l-governanza elettronika li fuqa hija bbażata l-MIP wara kollox. Nisħaq li fi spiritu ta' kompromess naħħejt restrizzjoni ta' sanzjonijiet għal pajjiżi ta' zona euro biss. Jiena kont suġġerita din fl-abbosta rapport tiegħi. Kienet konċessjoni importanti li jena għamilt biex naslu għal kompromess. Ir-riżultat huwa dan. Il-qafas għad data relevanti tal-MIP hija ftit inqas parallela għal proċedura tal-MIP stess, imma jiena nifhem li din hija xewqa ta' shadows l-oħra li s-sanzjonijiet jiddaħlu u jibqgħu hemm għal kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Ibinna wkoll fuq konformità iktar mill-qrib ta' dan ir-regolament mal-leġiżlazzjoni eżistenti u mal-prassi fuq istatistika Ewropea mhux se noqogħdu nivvintaw l-affarijiet minn ġdid u fejn huwa possibbli nużaw il-lingwaġġ mir-rapport tas Sur Juan Gok fuq istatistika Ewropea. Fl-aħħar naqblu li l-Parlament Ewropew għandu jkun iktar involut fil-waqt u fil-pront għal dan il-proċess. Rritu kien hemm l-opportunità li dak li jkun jistieden il-kapijiet tal-istituti ta' riċerka u tal-istatistika biex jieħdu sehem fi smih. Rritu kien hemm aġġornament lill-Parlament Ewropew fuq l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Nirringrazzja mill il-kollegi għall kollaborazzjoni kostruttiva fuq dan id-dokument u nittamaw li nistgħu niksbu konsens wiesa, grazzi. Thank you very much uh, for the EP. Grazzi ħafna issa għal PPE Sur Dorfman. Grazzi, Signora President. Se kurz machen. Signora President, jena nista' nitkellem fil-qosor ħafna. L-ewwel nett jiena ningrazzja ħafna l kollega l-Sur Epping għax-xogħol konstruttiv ħafna li nexxinna nagħmlu fuq dan il-suġġett fuq dan ir-rapport u verament aħna irnexxilna naraw illi fil-fatt kellna emendi simili ħafna għal din raġuni flimkien ma' xadaw rapporters din il-ġimgħa iltqajna aħna bosta drabi rnexxilna nsibu kompromess għal din ir-raġuni jiena xtaqt illi ma nitkellimx fuq il-punti kollha li għadu kemm introduċa r-rapporter Iżda jiena naħseb li nixtieq aħjar nitkellem fuq wieħed, jiena naħseb li fuq il-proċedura tal-MIP tal-iżbilanċ makroekonomiku aħna qegħdin naraw li ma nsibux fid-direttiva l-ġdida illi fil-fatt kienet deċiża mill- parlament ukoll m'għandniex il-possibilità li nivvutaw fuq għal din raġuni issa għandna proċedura li hija bbażata fuq żewġ stadji anke f'dak l għandu x'jaqsam il-multi u e, fil-fat dan jaqbel perfettament ma dak li aħna konna diġa deċidina fil-kontest ta' six pack aħna jina wkoll kont favur illi dan ir-rapport u il-multi għandhom ikunu validi għall-istati membri kollha anka għal dawk e, l-istati membri ma jizawx l-euro, m'għandhomx il sa l euro U eh, fil-fat jina nishti għal din raġuni nirringrazzja ħafna r-rapporter u dak kullu li huwa appreżenta u nappoġġaw l-emendi kollha kif ippreżentati. Thank you for the grazzi għal grupp tal-SND Ani. Grazzi Sharon. Grazzi lil dek għannum ta' li u ukoll jiskuza ruħu illi ma setax ikun prezenti għal dan id-dibattitu importanti bħalma tafu bħalissa qiegħed ma' delegazzjoni fatin eh, fejn qed jirrapportaw fuq l-attività ta' Trojka li jem jemmen illi l-kompromessi proposti mir-rapport qabel il-laqa ta' shadows tal-ħamis li għaddew ma' bażi tajba ħafna jista jaqbel mal biċċa kbira tagħhom kif huma u e, u l-ispirtu ta' kooperazzjoni li irnexxi li rawem ir-rapporter li hemm qal li ġie diskuss punt wieħed partikolari aktar fid-dettall dwar il-missjonijiet fl-istati membri jista jappoġġa u jaqbel mal-kompromess li jintħalla mill-Shadow rapporters fuq dan il-punt. Madana kollu li jem jishtiq għajjem punti li għadu pendenti ġifiri il-multi u sanzjonijiet derk u kol semmiħ dan il-punt fl-introduzzjoni tijaw f'kas ta' manipolazzjoni ta' data u statistika fuq il-prinċipju li titwaqqaf proċedura ta' sanzjonijiet fir regolament li jemmeriti fakkar illi jekk dan il-punt diġat tqajjem fir-regolament għafas fuq l-istatistika Ewropea li huwa il-rapport eh, għalih il-prinċipju huwa li dan il prinċipju għandu jkun adottat għal l-istatistika kollha dan ġie adottat f'Marzu li għadda. Mbagħad il-Kunsill ma appoġġax l-idea li kienet approvata mill anki fit-triologu u ddeċidew illi mbagħad din il-kwistjoni tkun indirizzata fl-leġislazzjoni settorjali nibdew bil- uh, bl-sbilanċ makroekonomiku, statistika dwar sbilanċ makroekonomiċi li qed niddiskutu għom illum u importanti ħafna li din it-talba tal-Parlament kun riflessa fil-rapport finali li jem jaħseb li l-kwistjoni tal-bazi legali nistissa tissolva la darba tl ftejin politiku mal-Konsil fuq dan il-punt u jaqbel ma l-approċ li adotta il-rapporter f'dan il-rigward Badwar l-ispeċifiċitajiet ta' din il-proċedura sanzjonijiet il-PPE eh, eh, suġġerixxa li konna approċċ bbażat fuq żewġ punti kif għamilna fis-six pack. Li hemm jaqbel ma' dan, Umbat fl-ħarnet li jem ippropona li ndaħlu fir regolament dispożizzjonijiet Eh, dettaljati biex ma l-Kommissjoni ma tenatax wis seta u jemmen li kull darba li l-Parlament ikun jista jilleġizla mandux iċedi drittijiet tiegħu lill-Kommissjoni u jħeġġeġ lill-kollegi u l-membri fil-Komitat Ikon biex jappoġġaw l-emendi 65 70, 77 sa 81. Grazzi. Uh, thank you uh, for the Greens, uh, Sven. So again, I have to send apologies from Filip. Għal darboħra Filip eh, jeskuza ruħu għal xu wkoll hija e tateni għal komitat ta' Trojka. Huwa jixtieq jirringrazzja l rapporter għall approċ kostruttiv inklusiv illi uh, segwa sissa. Kultant membri tal-ICA jafu kif taħdem l-integrazzjoni u kooperazzjoni fl-Ewropa Aħna nista pratikament nappoġġaw il-kompromessi kollha li ġew proposti kif inhuma manna riserva waħda. Nemnu li huwa importanti ħafna li konna iktar ċarezza legali fuq il-mekanizmu tas sanzjonijiet eh, provdut profdut fl-artiklu 9 u kemmu konsistenti mal prinċipju ta' proporzjonalità u limiti legali oħra ta' trattat. Pal bazi, peress il-bazi legali tal-regolament u għal-artiklu 338 tal trattat fuq tħaddim tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal Ġustizja jkollha ġurisdizzjoni li tapplika sanzjonijiet f'każ li l-Istati membri ma jirrispettawx id dispożizzjonijiet tar-regolament u b'mod partikolari ma l-obbligu li jevitaw illi b'mod deliberat jimmiżinterpretaw id-data statistika mod partikolar fil-kontest tal-proċedur ta' sbilanċi makroekonomiċi dajm u kontra l-dispozizjoniet li jen fis six pack f'kas ta' ksur tal-proċedura ta' deficit eċessiv li mumiex soġġetti għal dritt li wieħed mur il-qorti skont l-artiklu 200 58 u 259 ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea dan jikkontrasta wkoll mal-bażi legali kontroversjali għas sanzjonijiet maħsubin biss għal membri ta', ta zona euro dana fil-kontest tal-proċedura dwar eh, zbilanċi eccessivi u fil-kontest ta' bilanċi u koll fil-zona euro skont il-six pack bazati fuq l-artiklu 136 uh, eh, flimkien ma l-artiklu 121.6 fil-żewġ kazijiet il-mekanizmu ta' sanzjonijiet u bazat fuq il-possibilità li jiġu adottati miżuri ulterjuri biex tissaħħaħ il-koordinazzjoni ta' disciplina budgetarja kif profdut fl-artiklu 136 u fil-żewġ kazijiet kif diġa għadna il-bażi għas sanzjonijiet hija suġġetta għal kontroversja fiħdan il-komunità legali kif eh, nifmuwa aħna il-qorti tkun tista timponi multi jew sanzjonijiet pekunjarji lill-stati membri aħna maħniex konvinti li jekk aħna niprofdu għal eh, sanzjonijiet amministrativi pekunjarji kif iddeċida mill-Kunsill u kif hemm fil-proposta regolament se jkunu proporzjonati u l-bazi legali għal-jom hija soda. Għalhekk aħna nemnu illi l-opinjoni ċara tal-servizzi legali hija meħtieġa qabel ma aħna nivvotaw fuq dan id-dossier. Aħna nifmu wkoll li ċerti membri għandhom riservi legali qawwijin għal raġunijiet simili jekk il-mekkaniżmu tas-sanzjonijiet jinżamm uh, bħala kif inu u li jkun jaqbel bisseħ ma' trattat aħna xorta waħda nishtuq li jkun hemm reġim iktar proporzjonali li daħal l-approċ iktar gradwali għas-sanzjonijiet. Abbażi ta' din il-preżunzjoni aħna eh, nilqaw approċċ bbażat fuq żewġ fażijiet eh, fuq l-abbozza kompromess fuq l-artiklu disa bażi tal-emenda tagħna u l-emendi ta' shadow tal-PPS sur Dofman. Imma mbagħad aħna nipproponu li nkomplu nispeċifikaw il-proċess ta' tranzizzjoni bejn iż-żewġ fażijiet bħal pereżempju anzi biex ikun hemm depożiti assoċjati mal-pjan ta' korrezzjoni u f'każ li jkun hemm violazzjoni ta' dan il-pjan li jkun hemm multi bħala l-aħħar rikors u nawguralkom kull suċċess fin-negozjati tagħkom fuq dawn il-punti legali. Uh, I've got some amendments in, but I... Grazzi, jiena koll għamilt ressaqċi emendi, m'hemmx għalfejn uh, nikkommenta fuqhom għax fuq fuqhom aktar kmieni, issa dwar kwistjoni tal-opinjoni legali mux komdu wis il-kalendarju, imma forsi nistaw niksbu opinjoni mis servizzi legali ta' ikon qabel il-vot. Imma din ma tkunx opinjoni finali li tkun tittiġi bat eh, approvata fuq l-ola livell tal-parlament imma dak memx ħin. Pero nistaw nitolbu l-Landers. Iva, aħna kontenti jek namlu hekk. Tajjeb, mela, lura lejk għandek dek, għax ma ħadd iktar li jitkellem. Iva, grazzi Signora President, jena u koll jena ritinżit illi la darba aħna nkunu qbilna fuq l emendil ta' fuq il-kompromessi, battu koll rridu naġġostaw il-premessi. U fil-premessi jena referejt għal dan il-punt tal-bazi legali tal-regolament jiena naqbel li il-bazi legali hija forsi limitata wis mod partikolari fejn għalfejn jitħlu is-sanzjonijiet, jiġifieri hawnhekk jiena naqbel ma' Sven u nixtieq ukoll li konna iktar ċarezza legali naħseb ikun bizzejiet li aħna eh, nirrikorra servizzi legali tal-Komitat tagħna jien għamilt ukoll din il-mistoqsija lill kummissjoni kemm il-darba saqsejta lill kummissjoni jekk il-bażi legali hix limitata wis mod partikolari għas sanzjonijiet l-artiklu 121 paragrafu 6 għandu jkun inkluż għadhom ma tawniex tweġiba ċara l-Kummissjoni sissa u nittama li hemm rappreżentant mill-Kummissjoni li jista' jinformana dwar dan għaliex huwa importanti ħafna eżattament li ma għandha tkun il-bażi legali jekk aħna se nibdew ninegozjaw mal-Kunsill għaliex dan huwa punt li żgur se jqajmuh. Nirringrazzja s-Sur Dofmen għall-kummenti ġentili tiegħu. Mbagħad fuq il-kommenti tas-annom tas-Sur Nwangok ikolli ngħid illi il-multi illi hemm inklużi fir-regolament huma 0.05% tal-PDG u ikolli ngħid jubi Podimati ma dixaw, imma dan huwa l-ola livell uh, jiġifieri multa mish mod automatiku 0.05% tal-PDG tista' tkun ferm inqas u uh, Eh, dana skont il-ċifri li snira podimata tixtieq tara semmet ukoll il-kwestjoni tal-bażi eh, legali u jiena naqbel li din għandha tkun iktar ċara u naħseb illi peress li s-servizzi legali tal-Kommissjoni għandhom status ugwali tal-Vatikan fl-istituzzjonijiet jiena xtaqt li dawn ikunu ċari fuq dan il-punt minn qabel naħseb li l-approċċ bbażat fuq żewġ fażijiet huwa wieħed tajjeb kompromess li aħna konkludejna u nishtiq illi nħaffu fuq dan il-dossier sabiex ikonna pożizzjoni ċara tal-Parlament qabel ma jala dan il-mandat. Naħseb illi semmejt kollox u jiena u koll kontent ħafna illi il-kelma eh, missjonijiet issa eh, qed issir eh, missjonijiet ta' dialogu ġifier ma nibżonn iktar missjonarji U wissa nistiden l-Kommissjoni biex tindirizza din il-kwistjoni tal-ċarezza legali. Għanna rappresentant tal-Kommissjoni prezenti għawnek li forsi jista' jintervjeni imma aħna nkunu kontenti u kol illi nirċivu informazzjoni addizjonali bil-miktub. Sur Palaska. Veru l-mikrofoni mhux dejjem jaħdmu aħjar tbiddel postok. Grazzi, Signora President. Il-Kummissjoni tixtieq tisħaq fil-prezentazzjoni tal-proposta f'Ġunju il-bazi legali ġiet verifikata jekk il-bazi legali l-artiklu 338 ux uh, suffiċjenti għal sanzjonijiet u l-opinjoni tal komissjoni għada illi l-artiklu 338 huwa bazi legali xir għal dan l-att legali. Nista' nagħmel mistoqsija hemm opinjoni legali mis-servizzi legali tal-Kommissjoni li tista' taqsam Le, memx dokument bil-miktub disponibli issa, imma meta eh, niprezentaw l-att legali aħna nikkonsultaw ma' servizzi legali fuq dan il-punt. U peress li dan punt eh, essenzjali aħna verifikajna dan l-affarijiet qabel ma prezentajna il-proposta. Mela, Normalment l-avukati jekk ikunu ċerti fuq daw l-affarijiet ħobbu jikbuhom u mbagħad setgħu jaqsmuhom magħna, però xorta waħda aħna nħossu li għandna nivverifikaw ma' servizzi legali tagħna stess għaliex aħna għandna dubji dwar dan l-erf mhux miktub il-liqsam tmana. Jekk tippermettuli. Eh, iva, nifem li meta l-Komissjoni tajt li ċekjaw kollox, imma meta l-leġislatur jagħmel mistoqsija naħseb jagħmel sens ukoll li huma Uh, jiġu u jajdulna eżattament jiċċaraw il-punti li aħna nkunu għajjimna biex intom tiġu sempliciment tajdulna li intom iċċakjajtu u taħsbu li kollox huwa sew mhux sodisfaċenti. Aħna se nirrikorru eh, lejn issa servizzi legali tagħna stess u eh, smajtu n-nies li talbukom eh, ġustifikazzjoni għal fejn intom taħsbu li tħassib tagħna mhuwiex ġustifikat. Imbagħad forsi nistgħu inqisu dak li tajdulna intom ukoll Iva jiena għadni kif irċevejt l-opinjoni legali tal- servizzi legali tal-Konsell li jgħidu li l-artiklu 9 tal-proposta li li dan din proposta ma tistax tkun ibbażata fuq l-artiklu 338 tat trattat u għandhom dubju wkoll dwar l-artiklu 7 u eh, forsi jekk il-Komissjoni tiġi lura bitweġiba forsi tistgħu wkoll tikkommentaw eh, fuq l-opinjoni tal-Kunsill. U tistaw wkoll jekk joġobkom tieħdu nota illi aħna suppost se nivotaw sa 12 ta' frar għal daqstant dan huwa punt urġenti. Dek, kontent? Tixtieq żiċ ħaġa oħra? Le. Tajjeb. Mela naħseb illi dana kollu se jiddependi fuq uh, kemm se jkonna tweġiba ta' malar fuq dan l-opinjonijiet legali, aħna nittamaw li nivvotaw fit-12 ta' frar u fil-plenarja mbagħad ta' Marzu għandhom nejn ikun hemm bżonn li dawn id-dati inbidluhom. Dejjem kollox xoħollu jorbot fuq l-opinjonijiet legali kif għattilkom dan huwa punt urġenti u uh, Jiena se nitlob is-servizzi legali tal-Parlament ukoll jgħidulna x'jaħsbu forsi jistgħu wkoll ittuhom tistgħu ukoll ittuhom kopja tal-servizzi legali tal-opinjoni tas-servizzi legali tal-Kunsill. Taħt affarijiet oħra m'hemm xejn illa għal miss issir fit-12 ta' frar fid-disa ta' filgħodu u mbagħad il-ħamis 13 ta' frar ukoll fid-disa ta' filgħodu. u eh, għanna eh, laqa fi Strasburgu il-ġimgħa d-dieħla. Tajjeb, mela il-laqa li fil-fatija il ġimgħa d dihla nhar it-tnejn.